wara nofsinhar il-bieraħ fil-provinċja Spanjola ta' Mursja kellna terremot mitu mill-inqas minn persuni, hemm ħafna persuni midruba u dan issemma tliet sigħat ilu mill Vice President Martinez fisem il-Parlament il, il, parlament Ewropew nixtieq nesprim il-konġenjanzi tagħna lill familji tal-vittmi u nittama li kollha midruba Imma jaqilba l ħjar ħana napprezzaw l sforzi illi saru fuq il-post, għannibbat fil-fat itra ta' kondoljanzi l-autoritajiet spanjoli. Kristina Gutierrez xtaqet tesprimi ruħa. Muchas gracias, señor presidente, por sus palabras. Con... Grazzi ħafna sur President ta' solidarieta u kompassjoni. Traġedja tal-orka qed naraw id-dettalji iżjed. Sissa nafu li kien hemm tminja kien inkluż eh, tnejn li kienu tistem eh, tqala u tfal. Eh, xi mija tal-djar fil-orka ġew affettwati ġifieri Eh, minissa eh, ħajkollhom jordu barra ħafna minn eh, ċittadin tal-orka tilfu l-impig u koll, għalek tilfu l esperanza tagħhom u l-opportunitajiet. L-orka hija belt ta' 70 emigranti u rċeva ħafna emigranti u ta' um, ħajja ġdida Ġifiri, n-nis tal-orka, l-antiki u l-ġodda plajnun ta' kolħat ikonu jistaw jibdew ħajja ġdida, ma fissess kien rritnajt li l-Europa ma tħallil għanda tħallil ħadd lura ehm, u taf tejn il kulħadd u tiftaħ l-opportunitajiet għal kulħadd. Grazzi ħafna lil kulħadd nixtieq nitlob minuta silenzju.